Il-pożizzjoni tal-Kunsill hija adottata f'konformità tal-artiklu 74 il-President sa jiffirma din id-deċiżjoni flimkien mal-President tal-Kunsill wara nofsinhar tal-lum. Naddu għar-rapport Moreira dwar il-kontroll ta' esportazzjonijiet e trasferiment sensorija u transitu ta' oġġetti b'użu doppju. Memx, mem ebda emenda il-pożizzjoni tal-Kunsill hija adottata. għal-rapport naddu għal-rapport ta' Sur Langen dwar id-derivati qabel nistiqna til-kelma l-Kommissjoni. Sur Tajani, grazzi, grazzi Sur President, il-Kommissjoni tifraħ l eh, ftajim dwar eh, l-emeja tixtiq u koll illi jissemmaw eh, l-oġġezzjonijiet legali dwar waħda mid dispożizzjonijiet fit-test inħossu li l artiklu 67 paragrafu 3 għandu jiġi ngassat Il-Kommissjoni tħoss li l-artikolu 2 meta jusemi, skużawni, għandu jiġi interpretat bħala indipendenza fl-atti delegati dwar l-opinjoniet tal-esperti fil-ftejm daw edin jirreflettu din l-interpretazzjoni li tajt kombek mux aċċettabli u huwa kontra l u jmur kontra l-artikolu 209 li tinemes kondizzjoni biex l-esperti jiġu konsultati f'dispożizzjoni partikolari. Grazzi, grazzi, Sur Langen. Grazzi, grazzi ħafna, Signora President, dwar din il-kustjoni legali il-presidenza il sa tiħu pożizzjoni il-Konsillu l-Parlament rifjutaw din il-proposta bekk hemm eh, ċertu akkord bejn iż-żewġ korpi ippermettuli sinjuri biex ngħid kelmtejn dwar din il-proposta E qegħdin nadottaw wieħed mill-ikbar eh, biċċi ta' leġislazzjoni finanzjarja wara li sar, li sar ma' Lehman Brothers irridu naċċertaw illi id-derivati għandhom jikkonformaw mal ċertu kundizzjonijiet ta' kapital u l-volum ta' frodi fl-2010 kien ta' 208 biljun. hija ċifra kbira, ġifieri b'dan il-mezz ħajkonna idea dwar x'inhu jiġri u ħanaraw illi jitnaqqas ir-riskju tal-derivati biex il-partijiet kollha jiġu involuti fil-regolamentazzjonijiet. Eh, Nishtiq nirringrazzja lill kollegi u l-Kommissjoni u kol u l-Kommissarju Barnier. Naħseb li u xi dispjaċir li ngħid li meta qed nitkellmu dwar ir-regoli ta' proċeduri ma nistawx ikonna diskussjoni fil fond iktar fuq dan id-dibattitu importanti. Irridu nbidlu r regoli ta' proċeduri tagħna il għaliex mill-2011 meta kena dan id-dibattitu ir-riżultati ġew innegozjati permezz ta' drialogu u ma kenniex l-opportunità li nerġgħu niġu lura biex nirrapportaw hawnhekk f'din il-Kamra. Grazzi. Is-Sur Bowes, mis-Sunjura Bowles, skużani. Grazzi, grazzi ħafna. Jiena ħadd nota dwar dak li qal il-Kummissarju dwar l-artikolu 67 paragrafu 3 iżda aħna m'għandniex ebda intenzjoni li ningassaw l-artikolu jistipula li qabel ma jiġi adottat għad delegati l-Kommissjoni għandha tipprova tikkonsulta l-ezma. L-ezma mhumiex esperti ta' stati membri huma korp eh, indipendenti U għawek nappoġġaw l-indipendenza ta' dak il-korp, mumiex esperti tal-Istati membri u lanqas mi din imposta bħala obbligu u bekk għal dan raġuni għal raġuni toħra aħna ma nappoġġawx l-opinjoni tal-Kommissjoni illi hemm ċertu infrazzjoni dwar l-tajim interistituzzjonali li qiegħed jissemma hekk. U għawek nixtieq li dan jitniżel ukoll eh, fil-minuti, grazzi. Grazzi, grazzi Signora Bowles. Naddu għal votazzjoni għanibdow bl-emenda numru 34 favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. Il-proposta kif emendata favur. Kontra. Jastienu. Et nistma xaħat. Għaddit il-proposta leġislativa, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. Adottata, addit. Nifirħu li rapporter, issa sen komplu bil-Moran Chartier. Bil-rapport Moran Chartier, sen ħarsu li l-proposta minn dan numru wieħed kontra Astenzjonijiet? Għaddit. Iġviri l-proposta emenda, emendata, dawk favur, dawk kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. Rizoluzzjoni leġislattiva namlu il-votazzjoni nominali miftuħa. Issa maluqa. Dinġi tat-tattata b'maġġoranza kbira nifirħu l-rapporter. Il-rapport ta' Sir Kaza fuq il-kooperazzjoni amministrativa fil-qasam ta' dazzi ta' Sisa. Emenda 12 u 14 u mhix fil-verżjonijiet lingwistiċi kollha, allura musse jitpoġġew għal votazzjoni skont artiklu 175. 157, skużani. Mela. Mela, Dawk favur dawk kontra fuq 11, 13, 15 u 29. Astenzjonijiet din għaddiet. Emenda numru 1, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. u ġiet adottata b'maġġoranza kbira. Issa l-proposta emendata uru blidejn dawk favur? daw kontra, astenzjonijiet, ġiet dotata u l proposta u issa il-rezoluzzjoni leġislativa, il-vot miftuħ, maluq, għaddit maġġoranza kbira. Nifirħu l-rapporte. Eh? Il-rapport tas Sur Von dwar l-istimi tal-introjtu n-nefqa l-2013. Senħarsu lejn il-proposta għal riżoluzzjoni se nibdew bil-paragrafu 2, votazzjoni nominali dawk favur. Skużawni, il-votazzjoni miftuħa jgħid il-President. Issa l-votu huwa magħluq. Għaddiet. Emenda numru wieħed, votazzjoni nominali. Il-vot miftuħ? Il-vot maluq. Maddiċ. Emenda numru 2. Uru blidejn dawk favur? Dawk kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda numru 7. Il-vot huwa għamiftuħ, votazzjoni nominali. Maluq. Maddiċ. Emenda seba. Il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni maluqa. Maddiċ. Emenda numru erba. Blidejn. Dawk favur. Daw kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Emenda numru 5. Votazzjoni nominali. Dawk favur Issa, il-votazzjoni hija magħluqa. Maddiċ. Emenda numru 8. Votazzjoni nominali, il-vot miftuħ. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda numru 6. Votazzjoni nominali miftuħa. Vot magħluq. ma ditx. Emenda numru 9, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma ditx. Iġifiri rizoluzzjoni issa miftuħa l-votazzjoni. Il-votazzjoni maluqa. Le, issa ftaħna l-votazzjoni. il-votazzjoni issa magħluqa u din għaddiet maġġoranza kbira nifirħu rapport rapporter Issa morru għal-rapport Matera dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' aġġustament għall globalizzazzjoni Emenda tnejn dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda tlieta dawk favur, kontra, Astenzjonijiet? Maddiċ. Vot fuq ir-riżoluzzjoni. Votazzjoni nominali. Se niftu l-votazzjoni dal-waqt? Issa nal qua Iva, din għaddit. Nifirħu l-rapporter. Il-rapport la missur dwar l-emenda ta' regoli ta' proċedura meta jitqis l-iżvilupp ta' relazzjoni tal-Parlament Ewropew mal istituzzjonijiet li jirrappreżentaw l-gvernijiet nazzjonali. L-emendi wieħed sa' sitta mill-Kumitat favur kontra assenzjonijiet għaddit. Votazzjoni dwar proposta għad deċiżjoni favur kontra Assenzjonijiet? Għaddit. Prosit li rapporter. Uh, point of order, Sur Migelski, fuq il-qabel il-votazzjoni fuq il-Belarus. Sur Migelski. Grazie ħafna, Sur President, Signori, kif tiftakru ġematajilu fi Strasburgu. Um, Posponejna l-votazzjoni dwar il-dikjerazzjoni ta' Belarus ġematej ġurnata wara data meta Jukashenka ma ngħatax il-ħafra lil il-maħfra lil persuni li ħadu sen fl-assalt f'Minsk. Jiena f'dak il-punt qed li dana jittieħed bħala messaġġ ta' djufija tagħna u kelli raġun dawk it-tlet tirġiel tilfu ħajjithom ġurnata wara. U dana jenfasizza dak li jiena nemmen fih u kif għanna naħdmu ma eh, Sorju Kaxenka Ma nix nerġaw l-ura fl-isforzi tagħna biex niżguraw li l-persuni fil-Belarus jistgħu jgħixu b'dinjità nixtieq li t-votaw favur ir-resoluzzjoni. Grazzi. Grazzi. Sir Protasjevic ukoll nixtieq jitkellem. Grazie ħafna, Sur President. Fil-qosor nixtieq nirreferi għal dak li għal Mr. Megelski. Iva, jiena um, nasab li għanna nivotaw favur l-emendi kolla, iżda jiena ma naqbilx mal-pozizjoni ta' Sir Magilski, ma naħsibx li kienet l-espressjoni ta' djufija u dana wassal għal esekuzzjonijiet li saru. Um, xaktarx li dana ġara qabel il-deċizjoni il, il tagħna fil-bidu tal-ġimgħa fejn konna Strasburg kien ġara bis-sigriet um, u bekk nasab ikun lil wis jekk ngħidu li d-deċiżjoni tagħna waslet għal biex is-sitwazzjoni daret tal-lar ġimgħa ilu xtaqna tibdila fil-politika tal-Belarus ma rnexxinniex u llum qed et eh, naraw l nuqqas ta' konsens dwar tana dwar dak li qed jiġi. ma' għinnin jek jogħġbok titkellem dwar votazzjoni. Punta ordni. Jina minix se nikkummenta, jina napoġġa Sur Protasevich il-bira flaxija fl-axar moment eh, daħanna eh, l-votazzjoni eh, maqsuma dwar il-punt 2 il-soċalisti ma jissetawx jirreġiċu f'dak iż-żmien illa iżda jiena nitlob għal votazzjoni nominali għal dawn it-tnejn emendi hawnhekk qed nitkellmu dwar il pina tal-mewt punt fondamentali u nasa li dan għandu jiġi abolit u għandu jisir b'mod deċisiv fuċar. ċar. Għal xie oġġezzjonijiet biex isir votazzjoni nominali hawnhekk f'rigward tal-punt 6 u 2 jekk Għal oġġezzjonijiet iva tista' tkellem? Sinjura, jena noġizzjona għal votazzjoni nominali diġa minna ek meta kienem proċedura għal talba għal votazzjoni nominali jek iridu jamlu ek in-nis għandhom isegu l-proċedura. Jekk se nipermettu il-votazzjoni nominali hawnhekk, kulħadd jista' jitlob il-votazzjoni nominali f'kull moment u xek. Hemm xi persuni oħra li jistgħu eh, jappoġġaw l-Sur Patton biex eh, hemm erbajn persuna li jappoġġaw Sur Patton le mela l-votazzjoni nominali ġiet aċċettata u se nivvotaw. Mela, għet eh, noddu. Tajjeb. Iva naħseb li hemm 40 persuni li għadu bil wifa u bekk mhux se jkun hemm votazzjoni nominali għax it-talba maġġiċ aċċettata. Mela l-votazzjoni jekk L-emenda 6 L-ewwel blok dawk favur. Dawk kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. It-tieni blok favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. L-emenda seba. Favur. Kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. L-emenda 8, favor? kontra, astenzjoniet. Għaddit. L-emenda 1, favur, kontra, astenzjoniet. Għaddit. L-emenda 2, żewġ partit, l ewel parti, favur, kontra, astenzjoniet. Għaddit. Tini parti favur, kontra astenzjoniet għaddit. Emenda tlieta favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda erba favur kontra astenzjoniet għaddit. Hamsa favur kontra astenzjoniet għaddit. Resoluzzjoni kollha sa kemm favur kontra astenzjoniet għaddit. Prosit l-rapportar. Issa naddu għal ħatrit fil-Kumitat Speċjali dwar il-Kriminalità Organizzata, il-Korruzzjoni u riċiklax tal-flus. Memx emendi li ġew imrisa u bekk il-ħatrit se jiġu adottati. Issa il-rapport tal-Lamsdorf fuq dotazzjoni Ewropea għad-Demokrazija, votazzjoni memx emendi favur kontra astenzjonijiet għaddit. Mela, issa rezoluzzjoni dwar ir rapport dwar it-kabbir għas-Serbja sur Kassin jekk jogħġbok. Kaċina, Signor Kaċin. Għandek il-kelma sur Kaċin. Grazzi. Kollegi, sirt naf li s-Serbja għadha ma, ma batitx il-ftehim il il ftehim iffirmata fil kwart tal-ġestjoni interġestjoni li sur Robert Cooper dan il-ftejim intlaħa fil-24 ta' frar fil-dialogu ma' Pristina u kien wieħed mill-raġuni u l-enin li għaliex ehm, is-Serbja natat il-status ta' kandidat fl 1 ta' Marzu. Ehm, Belgrad għadu ma' baċ il- il-ftajim u bekk l-implementazzjoni hija tal-ikbar importanza Belgrad għandu bżonn jaġixxi jiena insejjaħ il-gvern tas Serbja biex jagħti dan dokument biex iżomm il-kredibilità tiegħu juri l-impenn tiegħu għall-implementazzjoni tal-ftajim jiena qed nitkellem favur eh, fisem il-shadows u nirringrazzjahom għal-xogħol kostruttiv dwar ir-rapport. Grazzi Sur Kacin. Mela votazzjoni. Nibdew bil-emenda numru 3, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Mela, issa l-erba, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Seba erba, mela etminja favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Ħamsa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. L-emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. L-emenda disa favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 10 eh, favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 12 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 2 favur kontra astenzjonijiet għaddit Resoluzzjoni kollha kemm il-vozzjoni nominali il-vozzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa u għaddiet minn maġoranza kbira prosit l relatur Mela, issa wasan għal Resoluzzjoni għabbozzata fil rigward tal rapportat ta' għal Kosovo il-Sinjura Luna Ċek. Signora President, biex ringrazzja l-Shadow Skolla għal rapport li qed jappoġġa l-perspettiva Ewropea tal-Kosovo nixtieq nagħmel rikjesta La darba dan il-rapport ġi votat mill-Komitat tal affar Barani diġa għaddew xarajn ġraw ħafna affarijiet fil-Kosovo postom l-eżitu ta' dialogu bejn Kristina u Belgradu u il-konklużjoni tal-Konsil dwar l-integrazzjoni tal-Kosovo. U bekk għalhekk kelli niddiskuti 11 l-emenda minħabba dan l-avvenimenti li jintom ta' intom tappoġġawhom għandna rikjesta għall grupp tal-SND dwar l-ewwel emenda li se nivvotaw għalija issa l-emenda numru 13 dwar l-eżitu ta' dan id-dialogu. Jiena nħoss illi dan din l-emenda titqiet fil-bidunet mhuwiex minnu nħoss illi għandu jitqiet taħt it-tieni paragrafu dwar id-dialogu. Nixtieq nitlob lir rapporter u l-grupp tal-SND biex jaċċettaw dan iċċaqli għal eh, parti differenti tad dokument jekk l-SND ma jaċċettax nixtieq li l-membri jivvotaw kontra dan għal xi kwistjoni diġà li jiġu indirizzati fit-tieni paragrafu. is ċekk. Aħna ma naqblux nixtiequ li l-vot isir hekk kif inhu grazzi. Nipproponi li nivvotaw fuq il-proposta tas-Senjura Lunaċek? Inti il-rapporter għandu sanħallu għal kif trid il-rikjesta ta' senjura l-għuna xakija rifjutata daw favur. Kontra. Babix. Dwar l-emenda numru 13, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix l-emenda numru 14 dawk favur kontra jastienu ma taddix l emenda numru 2 żewġ partijiet, l-ewwel parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. U Għaddiet, it-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Dwar l-emenda numru 15, dawk favur, kontra jastienu ma taddix l-emenda numru 3 mill-emenda mis-Sinjura Lunaċek. Jekk. Signora Mircek, neħħela minn dak Jakob jekk tajjeb wisq. Tiġi ngassata kelma lilek, Signora Mircek. Jina sibt li din ġiet koperta mit-testi, irridu ċerta u li l-avvenimenti li saru dawn l-aħħar jumejn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

jastienu rifjutat. L-emenda numru 4 favur kontra jastienu għaddit 5 għaddit favur kontra jastienu għaddit l-emenda numru 6 favur daw kontra jastienu għaddit l-emenda 7 favur kontra jastienu għaddit emenda 18 favur kontra jastienu maddiċ emenda 19 favur kontra jastienu maddiċ emenda 8 favur kontra jastienu maddiċ emenda 20 d eja nċekja naraw n-numru vot numru 8 votazzjoni miftuħa Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 20D. Dawk favur. Jastienu. Maddiċ. Emenda 9. Dawk favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. Emenda numru 10. Favur. Kontra. Jastienu. Nerġaw naraw votazzjoni miftuħa. Emenda numru 10 fuq votazzjoni miftuħa maluqa. Għaddit. Emenda numru 11 dak favur. Kontra. Jastienu. Għaddit. Emenda 21 da' favur dak kontra. Jastienu. Maddiċ. Emenda 12 favur. Kontra jastienu, maddiċ, emenda wieħed favur, daw kontra, jastienu, għaddit, għan votaw fuq rezoluzzjoni, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, għaddit. Naddu issa għal rapport ta' tkabbir ta' Turkija, emenda numru 17, dawk favur, dawk kontra, jastienu maddiċ. Allora à l'amendement numéro 26, jgħan y un amendement oral de Madame Omen Reuten. Madame... Emenda 26, emenda verbali, mis Signora Reutman, għam xaħtandu xie oġġezzjoni għalija. Emenda verbali, tista' tippreżenta jekk jogħġbok? Mixtieq insit bħala menda verbali il-komunitajiet etniċi u reliġjużi. Għaw xaħat li għandu xie oġġezzjoni għal din l-emenda verbali, ma nistax nara ebda oġġezzjoni. Wallura se nivitaw b'vot maqsum. Parti, l-ewel parti, favur, kontra, astenzjonijiet, adottata. Tieni parti favur kontra assenzjonijiet maddiċ. Lejn iċċekjawa it-tieni parti ta' emenda 26 il-votazzjoni miftuħa. Il-votazzjoni magħluqa u din ma ġietx aċċettata. Marru għal tielet parti dawk favur. Dawk kontra Astenzjonijiet? Maddiċ. Ir-raba parti favur? Kontra? Isu ma kintux deċiżi, ħan iċċekjawa, ir-raba blok ta' emendi. Votazzjoni miftuħa. Maluqa? Għaddit. Emenda 25, dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda wieħed daw favur kontra astenzjonijiet min ċerta fuq din ejja niċċekjawha votazzjoni nominali miftuħa maluqa Maddiċ. Emenda 16 favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 2 favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 13 vot maqsum l-ewwel parti. Dok favur kontra? Astenzjonijiet? Għaddiet. It-tieni parti favur? Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 18 de favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur. Kontra? Astenzjonijiet. Addit 12 favur. Kontra? Astenzjonijiet addit. Emenda 3 favur. Kontra? Astenzjonijiet addit. 14 Emenda verbali mis-sur Objols. Tixtieq tippreżenta sur Objols? Iva. Grazzi President, sa naqrah. L-attakki riċenti kontra l-Uffiċċju Ewropew tal-gazzetti torki u jitlob għal investigazzjoni koordinata f'dawn l-attakki. Dan huwa kundannat. Point of order sur Lansdorf. Il-mikrofonu. Grazzi ħafna President, il-grupp tiegħi resqet l-emenda oriġinali u jiddispjaċina li ma semenix dawn il-gazzetti għaliex aħna xtaqna naqblu ma dak il qal Lobby ma dak li qalob jols. Għaw xaħat eh, kontra din l-emenda verbali, le? Mela se nivvotaw fuq emenda 14 bl-emenda b'kollox. Dak favur kontra astenzjonijiet għaddit. Emenda 5 favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 9 19 skużawni, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Maddiċ. Emenda erba, favur. Kontra. Astenzjonijiet? Maddiċ. Emenda għal paragrafu 39, l-ewwel parti, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Waddit, It-tieni parti, votazzjoni nominali, miftuħa. Maluqa. Għaddit ukoll. emenda 15, votazzjoni nominali, miftuħa. Votazzjoni maluqa. U maddiċ. Emenda 20 de favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 24 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 21 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 6 dawk favur daw kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 140 il-vot oriġinali, votazzjoni nominali, miftuħa, maluqa, għaddit. Emenda 27, vot maqsum l ewwel parti, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, maddiċ, it-tini parti, favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 50, test oriġinali, dak favur. Dak kontra? Ma tanċi ċara, forse qed jew, dawk favur, dawk kontra? għaddit. Emenda seba dawk favur, dawk kontra? Assenzjonijiet? Maddiċ. Emenda 8 dawk favur, dawk kontra? Assenzjonijiet? Mix ċara? E votaw elettroniku, bot elettroniku, emenda 8, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U ma ditx, maġġoranza assoluta. Emenda numru 9, vot maqsum, l-ewel parti, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, ditx. It-tieni parti, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Emenda 22, votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa? Maddiċ. 23 de favure. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 10, favur? Kontra? U dik għaddit. 150. Għanna emenda verbali missur Dartmouth. Mikrofonu għal-kellim. Grazzi, Signor President. Nishtiq naqra l-emenda verbali. Tikkonsidra li n-negozjati ta' sħubija ma' Turkija għandhom jiġu sospiżi sakemm it-Turkija twaqqaf il-Visa Free Agreement It-Turkija firmet dan fl-2009 mar reġim tal-President tas sirja Bashar al-Assad. Mela, l-emenda verbali. Hemm xi oġġezzjoni Italija? Hemm oġġezzjonijiet qed iqumu ħafna nies bil-wieqfa Ġifiri din l-emenda verbali taqa għaliex hemm aktar minn 40 ruħ li għamu bil wieqfa Is-Sinjura Emin Reutman trid il-kelma? Fidejk. Żommu silenzju. Is-Sinjura Din mandax taqsam xejn ma' bidla verbali ta' test din hija emenda normali li kellha tiġi introdotta fil-proċeduri normali. Naddu għal votazzjoni finali. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. u din ġiet adattata b'maġġoranza wiesa nifirħu lir rapporter Inkomplu għal rapporta tkabbir għal Montenegro, amenda numru 2. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda erba favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda wieħed favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda ħamsa dawk favur dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda sitta favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha, votazzjoni miftuħa. Maluqa. U din ġiet adottata b'maġġoranza wiesa. Issa se niffermaw eh, nivvotaw fuq ir-rapport tas Surbodu. Dawk favur daw kontra astenzjonijiet maddiċ. Immorru għal emenda numru 2 daw favur kontra ma tantx kienet ċara nivotaw mod elettroniku vot miftuħ. Il-vot magħluq. u dik għaddiet. Sur Bodu għandu emenda verbali fuq eh, emenda waħed numru wieħed. Jimporta t-tixal il-mikrofonu jekk joġbok? Nishti nżit il-kelma voluntary għal punt 11. Ah, jiskuza ruħu l-kelim, punt 18 biex bekk it-test ikun aktar ċari. Ġifiri, emenda wieħed dak favur kontra astenzjonijiet maddeċ. Emenda tlieta. Tixtuq t-ċekjawa? Iva, niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u maddeċ. Emenda tlieta favur kontra astenzjonijiet u għaddit. Ir-riżoluzzjoni sħiħa dak favur kontra ma tantxi ovvja mela nivutaw elettronikament, rezoluzzjoni sħiħa. Issa, tala il-votazzjoni u ġiet adottata. Nifirħu l-Sur Bodu. Ir-rapport ta' Ivanova issa dwar il-Bank Ewropew tal-Investiment, emenda numru wieħed. Votazzjoni nominali miftuħa. Maluqa. U dik ma Paragrafu 39 favur. Kontra? Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 18. Favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 81 dawk kontra astenzjonijiet għaddit. 88 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 89 maqsum fit tnej daw favur kontra astenzjonijiet għaddit. tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 91 favur kontra astenzjonijiet għaddit. Paragrafu 95 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 101 favur kontra astenzjonijiet għadda. Paragrafu 114, votazzjoni nominali miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Adottata. Ir-riżoluzzjoni sħiħa favur. Uruna, dawk favur. Sir Goebbels. Point of order. Signora President, jidher li li inti għagġilt wis meta votajtu fuq it tieni paragrafu ta' 89. Naħseb illi għandna niċċekkjaw u nivotaw b'mod elettroniku dwar dan it-tieni paragrafu. Skużani, diġa ġiet adottata din il-ħaġa, ma nistax inħalja din il-ħaġa, ġifieri l-vot finali dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddiet. Ġifiri nkomplu għal rapport valija il-rapport tal-2010 dwar iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Emenda wieħed vot maqsum l-ewwel parti, vot ten nominali miftuħa. Maluqa. Għaddit. It-tieni parti. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Għaddit. Paragrafu 10, dawk favure Kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Paragrafu 30, favur. Vot maqsum l-ewwel parti dawk favur. Kontra astenzjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra ma tanġi ovvja. Nivotaw elettronikament. Vot miftuħ. Maluq. Iva, adottata biss b'żewġ voti. Premessa I, da favur, kontra, astenzjonijiet ma ditx. Vot miftuħ. Premessa I. Vot magħluq issa? Għaddiet ir-riżoluzzjoni sħiħa issa. Urruna bidejkom dak favur kontra assenzjonijiet u din ġiet adottata. Grazzi ħafna. Spiegazzjoni tal-votazzjoni. Issa, Sur Lansdorf, għandek il-kelma. Ftit silenzju jekk joġobkom. Fil-listi tal-votazzjoni rapporti għajġi diskrit bħala rapport tal inizjattiva ta' skont il-proċedura din hija rakkomandazzjoni li l konsil u bekk hija ta' natura differenti. M'hemmx għalfejn votaw għalija skont il-proċedura. Dan eh, huwa meqjus bħala approvat jekk m'hemmx emendi, forsi tista' t-korreġi il dokumenti tas-seduta. Grazzi, se neħdu dan se neħdu nota ta' dan fl-ispjegazzjonijiet tal-voti.